Idan, fi itari, u eh, fi bidajt il-mufawadat, wa fi itari qararen i'tumida fi febrair minn l-am 16 wa 2000, fi xakli tawsijatin rufiħat ila l-mufawadija, faqad akkada l-Parlament l-Europi bi anna hadhi l-mufawadat jambaghi an tufdi ila ittifaqin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 Għawadda għannu ħajji għas-sajda Monika la tindammat ilajn. Xukran ġezilan. Xukran li għatai fursat għattawġuħ ila ħada l-mala il-karim il-jom. Laqad istamatu u għazgħajtu biħtimam minn ila kulli maġa għala lisani għada il-barlaman al muqqarin u istamatu għajdan ila mumathili l-mujtama għal-madani. Wa għawad għana taqaddama biħardin u għagġiz jatanawal ħada l-ittifaq, ittifaqi għalika, ittifaq għattabadul l-ħur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 المكان għanna نقول أن اتفاق xaraka fi sanati 95 كان يكتنف fala malaf